Nuhu pjaċiri li nisma dawn il-kommenti u naddi dawn il-kommenti li sħabna fil-G20. Grazzi ħafna lil kummissarju dana jikkonkludi dan id-dibattitu. Issa l-punt li mis fuq l-agenda għanna stqarrija tal-Kommissjoni għal ġida kontrattur berkolozi il-Kummissarju Dalli il-aħfosna u nistidne hawnhekk tiġi ħdejna. Mr. President, Honorable... President, Onorevoli Membri, jina nilqa din l-opportunità fud l-jum internazjonali ta' tuberkulozi biex nisħaq l-impen tal-Kommissjoni li nindirizzaw l-sfidi li ġejjin minn dawn din il-marda. Aħna nemnu il-successi tagħna fil-snin li għaddew għaddew kienu neħew din it-teddida u dan it-ħassib. Iżda, għal ħafna żmien aħna forsi neħejna il-kontrolli meħtieġa kontra tuberkulożi. Fil-2008 il-ċentru għal prevenzjoni u l-organizzazzjoni tal-Mart irrapportaw 83,000 eh, kas u kif ukoll ħafna imwiet relatati ma' din il-marda u dana ifisser li għanna 16 il-mewt kuljum din mhix aċċettabbli u neħtieġu għalhekk azzjoni minn kulħadd mill-partit interessati u l-organizzazzjoni interessati għaliex din hija marda illi nistgħu għandna kura għalija u m'għandix twassal għal dawn il-konsegwenzi drammatiċi. Il-tuberkulożi hija eh, kwistjoni b'ħafna ehm, elementi u dan huwa marbut ukoll ma' ħafna sfidi li għandna hawnhekk fl-Unjoni Ewropea. Il-firxa tal-mikrobi, il-nuqqas li forsi jkun hemm eh, sistemi biex nident nidentifikaw il-marda kif ukoll il-rabta mal-HIV u anki il- mod kif it tuberkulozi tolqod gruppi l-aktar vulnerabli. Allura l-Kommissjoni bdiet numru ta' inizjattivi matul l-aħħar snin biex issaħħaħ il-kapaċità tagħha biex tattakka tuberkulozi. Fil-sena 2000 it tuberkulozi ġie inkluż ukoll fil-lista ta' mwiet ta' priorità kontra taħt is-supervizjoni tal unjoni Ewropea u l-Kummissjoni appoġġjat diversi proġetti illi enu il-supervizjoni ta' tuberkolozi fit 53 pajjiż tal-dinja li huma kontrollati u dan ifisser illi qegħdin nikkontrollaw is-sitwazzjoni. Min barra dan hemm programmi AFAS tal-Kummissjoni billi tiżviluppa eh, trattamenti ġodda eh, tilqim kif ukoll qodod ta' eh, djanjosi li kollha jaħdmu kontra tuberkolozi mill-2009 aktar minn 124 miljon euro ġie allokat għal dan l-isforzi. Iżda dan mhux kostret, il-marda mhux kostret mill frontieri, irridu nappoġġaw pajjiżi li l unjoni Ewropea. Il-Kummissjoni tappoġġa l dawn il-pajjiżi fil-programmi ta' kontroll tagħhom biex bekk u ma jkunu jistgħu jiġġieldu l-HIV, AIDS, il-malarja u tuberkolozi u dan permezz tazzjoni esterna. Issa, l-element ta' finanzjament għal dana kollu u għal fond globali biex nġidu l-HIV, l-malarja u tuberkulozi u kummissjoni kontribwix. Kummissjoni tat 870 miljon euro għal dan kollu. Aktar minn hekk. Nappoġġaw u koll eh, l-binja ta' kapacità fl-Afrika sab-Sahara u pajjiżi eh, li qegħdin jiżviluppaw ukoll. Fl-ħarnet, it-twaqif taċ ċentru għal prevenzjoni tal-mart u kontroll tal-mart enna biex bekk nibnu sforzi tagħna biex niġildu eh, tuberkulożi. Fl-2007 wara talba mill-Kummissjoni iċ-ċentru żviluppa eh, pjan tazzjoni biex jiġġieled il-marda u dan jindirizza wkoll il-sfidi li għandna fil-prevenzjoni tal-kontroll ta' tuberkulosi u dan ifisser li konna aktar sorveljanza adattata u dan ifisser li konna kura adattata u xirqa l-kulħat konna odot għad-diagnosi u trattament innaqsu il-pis ta' tuberkulozi u infezzjoni tal-HIV u kif ukoll eh, nindirizzaw il-resistenza tal-medicina iżda aħna ma nistgħux naġixxu weħedna bħala kummissjoni il-kontribuzzjoni mit-soċjetà ċivili biex aħna nilħu dawk li huma l-aktar vulnerabbli u l-impenji tal-Stati membri huma eh, essenzjali biex aħna wkoll niġġieldu niġġildu din il-marda fuq livell globali. Grazzi. Grazzi l-Kummissarju Dalli. Issa għanna il-kellima fi semi il-gruppi, il-kollega Antonescu sanda zewċ minuti. Grazzi, President il-kawza ta' l-mewt fi żmien tal-antibiotiċi hekk qegħdin qed tissejjaħ it-tuberkulożi xi ħaġa li aħna ħsibna li qebet iżda din għada qed teqret ħafna nies. It-tuberkulożi huwa eh, s-seba kawża ta' mwiet fid-dinja. Fl-aħħar snin sfortunatament in-numru ta' eh, ta' tuberkulosi tirreżisti il-medicina qed t kien hemm kienem 1.8 miljon mwiet minn dana kollu u allura aħna irridu intennu dawn l-istatistiċi fiħdan dan il-parlament biex bekk nifmu aħjar illi din il-marda qed toqtol numri kbar ta' ċittadini Ewropej. Jiena ġejja minn pajjiż fejn sfortunatament l-ar mill-quta għal dak li għandu xaqsam it-tuberkulożi Għalkemm fl-aħħar snin kien hemm eh, tendenza li qed tonqos u forsi sitwazzjoni inqas eh, drammatiċa ta' resistenza għall mediċina il-statistika għadha tinkwetana u r-realtà hija drammatika. Neħtieġu sforzi pjanat koerenti biex bekk nikkontrollaw il-marda irridu inkomplu fuq livell tal-Unjoni Ewropea bl-attivitajiet li kellna sissa biex bekk intejbu il-kontroll tal-marda fil-pajjiżi kollha biex intejbu l-aċċess għal medikament inżidu il-kwalità tat tip ta' kura li tingħata l-pazjenti. Il-gvernijiet kollha jridu jifmu il- l-importanza ta' din il-ġlieda u naħdmu blaqwa mod mal-partijiet soċjali biex bekk niġġildu din il-marda li aħna konna naħsbu li kienet ċerta tal-passat. Irridu meċu din il-ġlieda flimkien bħala familja najnu lil xurxin u nelbu din id-diffikultà li fl-aħħar mill-aħħar aħna l-Unjoni Ewropea il-forza tagħna qiegħda fl-aqda tagħna. Grazzi. Grazzi ħafna li kollega Antonescu, issanna kollega Veslund. Grazzi, President. jina għaddik fi kwotajt il bank Ki-moon li tkellem il-lum fil-Jum Internazzjonali għal tuberkolozi Iva, is-Sur Ban moon għandu raġun hemm ħafna tfal, eh, persuni foqra li qegħdin jimutu mħabba tuberkulożi. l rridu nżidu l-appoġġ għal fond globali li dan ifisser li qed jgħin ħafna mix-xogħol fil-ġlida kontra t tuberkulożi, il-malarja u l-HIV pajjiżi fqar. Issa kif għalet kommissjoni, il-persuni qed ukoll qed imutu fl-Ewropa fit-tuberkulożi u rridu naħdmu aħjar biex bekk man konniex eh, tibbi li jkun resistenti għal mediċina u bekk nittrattaw effettivament din il-marda. Għaliex dan jista' jolqos il-kulħadd fis-soċjetà ċentru Ewropew għal mart u għal prevenzjoni u l-kontroll għandu rwol importanti hawnhekk. Nina, kontenta li nara li l-Kummissjoni se jittegħu titratta dan il-suġġett. Grazzi ħafna. Issa kollega Gerns. Grazzi President. Il-progress fil-medicina ma rnexxilix teqret it-tuberkulożi. <clears throat> Din għadha titqis bħala xi marda tal-pajjiżi fqar iżda din ukoll qed insibu każijiet tagħha f'dawn il-pajjiżi fil punent U din hija marda li la fostna għal eluf ta' snin. U għannek għanna dawn l-strains li huma resistenti, għal mediċina u dawn għadhom fostna l rardu nġildu fuq għal dak nxaqsam ir-riċerka kif ukoll id-disseminazzjoni ta' miżuri ta' prevenzjoni u miżuri ta' ġene dawn kollha jenuna fil-ġlida kontra din il-marda. U għalhekk aħna rridu nkomplu eh, naħdmu fuq l-aqwa strateġija meta niġu għal finanzjament tal-miżuri hemm żewġ xenarji li rridu eh, nagħmlu distinzjoni l-ewenet għanna s-sigurta soċjali fil-pajzi tagħna da din għandha tkopri eh, din is-sitwazzjoni f'termini mediċi iżda f'pajjiżi li qed persuni b'din il-marda huma mbagħad jiddependu fuq solidarjetà Din kienet eżemplari mill-2002 mill-Fond Globali biex nġildu l-AIDS, il malaria u tuberkulozi. Jekk aħna rridu nilħu l-antana illi naqsu bin-nofs tuberkulozi bejn l-2000 u l-2015, allura jeħtieġ illi aħna nilħu għed biex xenarji li għed eh, isemmi il-President tal-Fond, is sur Kazaċi irridu nistabilixxu mill-Kummissjoni li ma mitlet xenarji dwar il-finanzjament eh, li nistgħu insegwu biex bekk niġġildu it-tuberkulożi, il-malarja u l-AIDS il-ġejjieni. Grazzi. Grazzi. Diffiċli eh, illi ovvjament inkomplu f'din dan il-ħin li huwa daqstant tard, iżda ovvjament se jkollna nissoktaw f'xogħolna. Issa għanna l-kollega Carvalho għal żewġ minuti. Grazzi ħafna President. Iva f'dan il-jum fil-ġlida kontra tuberkulozi qed nitkellmu dwar dan is-suġġett u din din opportunità biex napplikaw il-politika u e, bekk aħna e, indaħlu s-soċjetà ċivili f'din il-kawża. L-Unjoni Ewropea tixti illi tnaqqas il-każijiet ta' tuberkulozi. Fil-Portugal, iżda, qegħdin il fuq mill-medja tal-Unjoni Ewropea bħala rata ta', din il-marda. Illum għana dan il-jum tal-ġilda kontra tuberkolozi u f'xi pajjiżi rajna li din il-marda eh, reġa' tfaqa' u Għalhekk l-azzjoni tal-Komissjoni hija miexa f'din id-direzzjoni biex niġġieldu l-marda u l għandna r-rapporta bejn l-Unjoni Ewropea u l-pajjiżi li tiżviluppaw għal dak li għandux jaqsam eżami tal-klinika kif ukoll il-riċerka, l-iżvilupp teknoloġiku biex bekk niġġieldu l-marda. Dana kollu huwa importanti biex bekk nikkonsolidaw ir-rwol kliniku u xjentifiku fil-ġrida kontra tuberkulożi u għalhekk irridu nissuktaw fil-ħidma tagħna biex insibu strumenti aqwa biex bekk niġġieldu l-tuberkulożi u nippromuovu teknoloġiji ġodda fid-djanjosi għal dak li għandu xaqsam il-medicina u it-tilqim. U għalek l-appellu għal kummissjoni għal gvernijiet li huma juru impen li huma jżidu il-ġrida kontra tuberkulozi biex bekk nikkontrollaw b'suċċess u bekk neqirdu darba l-dejjem din il-marda. Grazzi. Grazzi l-kollega Carvalho, għanna il-kollega Blinke Blinkevuċes għal-minuta. Grazzi President aħna irridu niġġieldu tuberkulożi għaliex ta' kull sena kważi żewġ miljuni jiġġieldu din il-marda u kważi kull persuna minn kull tlieta tiġi infettata. it tuberkulożi huwa marda li għal-ektar kontaġuża f'dan il-fid-dinja eh, u dan huwa marbuta, il-marja marbuta u kol ma' problemi li għandhom xaqsmu ma' nuqqas tampik eh, kif ukoll il-vizzi ta' droga fost l-oħrajn. U kif ukoll meta jkollna eh, sistemi ta' saħħa mu sviluppati f'pajjiżi mhux li sviluppaw U bekk l-Unjoni u l kummissjoni Ewropea u l-Unjoni trid tieħu azzjoni biex bekk toħloq miżuri komuni biex niġġieldu din il-marda errida. Ikonna dialogu komuni dwar appoġġ finanzjarju jkollna pjan wieħed azzjoni. Għalkemm it-TB hija inkluża fil-lista ta' prioritajiet il-ġlida kontra l-marda mhix finanzjata biżejjed. Għalhekk irridu nikkonsidraw finanzjament ġdid taħt il-budget u jkollna investiment ġdid fil-ġlida kontra t-tibi. Grazzi il-kelima li miss eh, sinjura Senalova għandha minuta. Grazzi ħafna. Kommissarju, kollegi. Illum, Aħna għadin nfakru din dan il-jum fil ġrida kontra tuberkulozi, iżda din il-marda għada eh, hija problema matwar id-dinja għandna żewġ miljuni kull sena qed jiġu kontaminati fid-dinja u eh, wieħed f'kull għaxra huwa persuna li hija marida b'din il-marda. Iżda dan kollu marbut ma' situazzjoni soċo-ekonomika, speċjalment dak li għandu jaqsam gruppi vulnerabbli. Għalhekk jeħtieġ li nintroduċu trattamenti kontrollati. Din hija kondizzjoni għat tnaqqis għal MDRTB fost l-oħrajn. Ovvjament huwa diffiċli li konna il-mediċini adattati, sistemi ta' kura tas saħħa jeħtieġu li jsegwu il-każijiet, speċjalment dak kien ġaqsam gruppi vulnerabbli kif ukoll il-personal tal-kura tas saħħa jridu jagħmlu hekk u rridu insibu finanzjament adattat fuq livell ta' 44 biljun dollaru għas sena li ġejja. Iżda nafu diġa illi aħna ħajkonna nofs bizdan l-ammont. Allura WHO iridu jaħdmu mill-qrib ma' organizzazzjonijiet internazzjonali u aħna iridu nejnu ko pajjiżi terzi. Grazzi ħafna lis-Sinjura Senalova. Catch the eye issa ħadd mod jipprova jbidli l-attenzjoni tiegħi qed nara jgħid il-President Mela nistaw naddu lura lil kummissarju Dalli. Sur President, ħad gost ħafna nisma u b'interess kbir daw il-diskorsi illi <clears throat> smajna mill-Honorable Membri. Nixtieq nassigura li l-Kummissjoni qed tieħu b'serjetà kbira din il-marda u tieħu b'serjetà kbira daw l-idejat li għadhom kemm ġew esposti llum. Aħna determinati li nilħqu l-oġġettivi biex eh, nikkontrollaw il-marda tat tuberkolozi. Diskussjonijiet bħal dawn huma ta' importanza partikolari biex iżommu l-attenzjoni u focus fuq din il-marda. Il-kontribuzzjoni tal-Parlament u s-sapport tagħkom il-parlamentari huwa essenzjali fl-isforz li rridu nagħmlu flimkien biex nattakkaw din il-marda fl-Unjoni Ewropea u anki f'pajjiżi oħra. Grazzi ħafna. Grazzi li kummissarju dalli bekk aħna nikkonkludu dan id-debattitu il-punt li mis fuq eh, l-agenda tagħna preżentazzjoni fil-qosor ta' rapport mis Sur Enrique Guerrero Salom dwar l-effetti tal-kriżi ekonomika u finanzjarja